Nixtieq ngħid xi ħaġa fuq ir-regoli ta' proċedura. Skont ir-regola 231 paragrafu 4 ma kienx hemm talba sabiex nifutaw fuq il-korrigenta ma kien hemm l-obdoġġezzjoni mela dak li kien